Grazzi, voto vot ħessirada. Wara l-afsar raxam nofs. Il-rapport li imis fuq ir-riċerka applikata fil-qasam tal-politika komuni tas-sajt. Grazzi, President. Jiena sibt li eh, il-fat li intom baxxejtu d-dawl eh, passajab ħafna u um, għanna nużaw dawn l-affetti eh, kemm nissew. President, kollegi, li nżammu l-ekosistemi kompatibli ma' rizorsi taħut sostenibli u naċċertaw li l-attivitajiet tal-bnedmin ma' jaffetwawx wis l-ambjent u t-tip ta' reċerka l-izvilup Dan ma setax ikun possibbli kieku ma kellniex l-appoġġ tal-komunità xjentifika Ewropea. Riċerka fis-sajt huwa importanti ħafna jekk aħna se nresqu rakkomandazzjonijiet u se nagħtu pariri dwar jekk eh, l-esperti għandhom jagħtu pariri lil dawk li faslu l-liġijiet huwa neċessarju għal eh, ġbir tad-dejta wkoll. U dan kollu se jikontribwixxi lejn CFP li huwa aktar b'saħħtu u iktar koherenti, mux għat netkellem dwar il-flus eh, li il-problema ma' rizorsi umani, persuna għalet din. Jena mux għat najt li il-riċerka fija wis flus, imma naħseb li aħna għanna Żewġ problemi. Problema il-fondi li għaw taħt il-sebar program AFAS dwar ir-xerka fuq is-sajf mhumiex biżejjed jekk aħna nixtiequ noddottaw approċċ holistiku. Kommissarju nixtieq ngħidlek ukoll li xjentisti u nista' naċċertak li jiena tkellimt ma' ħafna ċentisti qabel nafassal til rapport u jiena nfassal il rapport qed jagħtu wiċċhom ma' ħafna problemi seri għal dak li għandi xaqsam għal fat li jiex u jres u progress li huma koperti ta' t-seba program AFAS. Hemm il-kwistjoni ta' akwakultura li hija kwistjoni industrijali mbagħad hemm ir-riċerka fuq is-sajt u affarijiet miretti mid dawn huma ta' natura multidisciplinarja taħt il-seba program AFAS dawn iż-żewġ oqsma huma kienu koperti mill-istess fondi u Eh, dawn kuna tiddependu fuq DG Site, ġifiri li ehm, ħadmu fuq fuqhom fl-imkien, imma sa DG Reċerka huwa responsabbli u dan ifisser li qed isir iktar diffiċli għal komunità ta' xjentisti sabiex dawn jikontattjaw l-uffiċjali li qed ifasslu l-leġiżlazzjoni relevanti sabiex jistgħu jgħidulhom dwar il-tħassib li għandhom. Fil-komunità xjentifika hemm l-opinjoni prevalenti li din il-proposta tippromovi riċerka bażika iktar mill-riċerka fuq il-politika pubblika. Antik eżempju hawnhekk. Jiena naħseb dwar l-istrateġija marittima għal komunità u rabta bejn is-sajt u l-tibdil klimatiku dawn l-affarijiet mhumiex inklużi u importanti ħafna li jkollna sajt produttiv u ambjent marittimu nadif imma jekk se niksbuh dan l xjentisti għandhom bżonn ikunu jistgħu jieħdu minn riżorsi finanzjari. Jiena nixtieq nitkellem dwar in-nuqqas ta' xjentisti żgħażagħ li huma involuti fir-riċerka jem nuqqas vera kbir ta' dawn ta' ta' żgħira jidher li dan il-qasam ma tantx jattira iż-żaza. Naħseb li għanna noħol u iktar korsi zimma fl-universitajiet biex namlu dan il-xogħol li sar attrajenti u importanti li namlu il-modelli differenti fl-istati membri differenti iktar simili ħalli bekk ikun hemm it qabil tad-data u l-ġbir tad-data li jisir b'mod iktar foqaċli. Irridu nippromuovu wkoll kooperazzjoni bejn l-istituti nazzjonali. Huwa importanti ħafna li ninkludu l arfines l-espert u l-arfin tas sajjeda meta aħna tinfasslu studji li mbagħad se jaffettwaw is-CFP. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Sinjura eh, Megala Ramos, sur Podoċnik. Grazzi ħafna, ċer, membri onorevoli tal-Parlament, u vera sabiħ li jenti tkellem dwar il-qasam tijak li jinti responsabiliti u aħna għaw il-rapport fuq ir-riċerka publikata fil-qasam tal-politika komuni sa' sajtu nir nirringrazzja il-rapporter ukoll is-Sinjura Rosa Migueles Ramos kif ukoll il-Kumitat ta' sajtu għax-xogħol eċċellenti tagħhom. Ir-rapport rapport wasal f'mument propitju bil-sejħa eh, konġunta fuq ir-riċerka marittima u eh, tal-baħar tal-2010 għall-FP7 kif ukoll mat-tnedija tal-Green Paper dwar riforma ta' CFP dokument li jinkludi kapitlu fuq ir-riċerka. Aħna naqblu in prinċipju mal-punti ewlenin u prinċipali ta' dan rapport. Aħna nilqaw eh, l-appoġġ li ġie espress dwar għall-istrateġija tar-riċerka marittima u tal-baħar bil-bini tal-kapaċitajiet iktar infrastruttura iktar ħiliet kif ukoll inizjattivi ta' edukazzjoni sabiex jiżviluppaw ukoll edukazzjoni fost id-disciplini differenti marittimi sabiex jipromovu sinerġija bil istati membri l-Komissjoni kif ukoll il-gverni differenti. Aħna narfu l-importanza li naċċertaw li nkun hemm budget suffiċjenti li jiġi allokat lil sajt kif ukoll eh, riċerka tal-baħar taħt FP7 u kooperazzjoni b'mod partikolari ma l-agrikultura, il-foresta kif ukoll il-bioteknoloġija KBB Team 2 eh, u Team 6 tal-ambjent sen eh, wessa u koll ambitu tana tal-FP7 għalibek setturi kolla kem tas eh, inklusi sajt se jibenefikaw. Aħna sen komplu bl-sforzi tana sabiex napoġaw ir-riċerka b'konformità ma' rapport u senatu iktar trasparenza l sajt kif ukoll riċerka tal-akvakultura f'FP7 u senatretaw li kunem bilanċ tajjeb bejn ir-riċerka appoċa l-politika kif ukoll riċerka li hija iktar bażika. Li nsaħħu x-xjenza eh, soċjali fi xogħlijiet ta' ħidma li promuov nippromovu r-riżultati u nitsenħeġu wkoll korporazzjoni bejn il-programmi nazzjonali għar-riċerka. L-aħħar punt tiegħi il-Kummissjoni se tgħin l-integrazzjoni tas-sajt kif ukoll ir-riċerka tal-akwikultura fil-kuntest iktar wiesa tal-reġenda ta' riċerka Strategika u kif ukoll l-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea riċerka marittima u tal-Bahar. President, eżis membri, Jekk nżommu qdim għajnejna dawn l-inizjativi li għadni kif diskrivejt issan bażi solida fejn nistgħu ntejbu il e, e, e, setturi ta' sajt kif ukoll akwakultura permezz ta' riċerka innovattiva fiħdan il-programm għafas. Dawn u mbagħad se jibbenefikaw mill-kooperazzjoni intejba u koordinament ta' riċerka nazzjonali permezz tal-inizjattivi differenti li jeżistu fi fil-settur ta' riċerka. U nixtin sentenza, eh, opinjoni personali nixtan garantilkom li l-ħagġa miex iktar komplikata eh, għaxem l-istess nis li jaħdmu fuqek u eh, l-kooperazzjoni li għandi mal-kollega tijaj sur Borċ, il-kooperazzjoni hija eccellenti, jena nasab li dan huwa l-futur tana l-riċerka ek għanda sira, xaħna t-nikoperaw bejn is-setturi u etnaslu għal rizultati li huma qed tajjeb eh, dawn l-affarijiet ma setawx isiru kieku l-affarijiet konna naqsmu iktar. Nixtieq nirgazzakom għas xogħol li intkom għamiltu għax jiena naħseb li huwa xogħol tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kommissjoni, se nivvotaw fuq dan ir-rapport għada xilaf xaw nofs. Għada se nkomplu, se nibdew fid-dissa, u jiena naħseb li issa nistgħu eh, Isfuq dawl eh, issa nistgħu naġġornaw il-laqa tagħna. Grazzi ħafna.